Eh, jintema hawnhekk votazzjoni isseħ għada f'nofsinhar. Mela, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna għandna diskorsi ta' minuta. Is-sur ambrinidis hija hawnhekk u allura se ngħaddi l-kelma minnu fiħlilu. lilu. Uh, boy. Mela, naddu għad diskorsi ta' minuta. Għanna 36 intervent u se nisimgħu kollha. Iżda jiena sensom sot fuq il-ħin li għandna l-interventi. Minuta tfisser minuta. L-ewwel intervent.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 is-simpatija tiegħi għal dawk kollha li battew eh, mill-arar fir-Romanija kien hemm eh, eluf ta' evakwazzjonijiet kien hemm 500 u 300 eh, oqsma li bnadi u li huma taħt l-ilma u 9000 appartament u ħafna ettari ta' liqi u toro affettwati minn dawn l-ara u ovvjament hemm ħsara li dejjem qiegħda tiżdied minn ġurnata l-oħra. u kol diga olja 4.5 eh, metri hija xaħġa li hija priorità lissa u ovvjament jekk din id-diga tinkiser allura mbagħad hemmhekk ikonna diżastru tassew kbir. Mhux biss kumpani kbar, iżda wkoll numru kbir ta' ċittadini ġu affettwati u l-awtoritajiet rumeni applikaw biex jirċivu sal-15 ta' Lulju appoġġ finanzjarju biex sa din id-data il-kelima tiġi mwaqfa. Is Mr. Svensson here? Mr. Svensson, jek jożbu? President, ħafna, nisimaw ħafna dwar il-Frankar, dwar it-tnaqqis li huma meħtieġa biex nkun nistgħu nħallsu id-dejn li qed jerfgħu fuq spallejhom iċ-ċittadini tagħna nisimgħu dan kuljum iżda hemm ħafna nies li ma fadlilhom imkien xi naqsu M'għandhomx fejn sikaw aktar ċitturin u għalhekk rridu li nagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni iżda rridu nsibu eh, punti ġodda u nixtu dawl fuq l-Afrika ta' Sub-Sahara. Huwa ta' misħija li għataw nies li għatamutu bil-ġuħu bil-għadx kull-jum. U għalek aħna rrit ikonna il-kuraċ li, li neħu il-xkil li jem bejn l-operaturi privati u dawk pubbliċi biex namlu tajjeb għall-Afrika. Saludo la memoria de Saramago. Isso li dargo. Grazie ħafna. Ehm, ovvjedo se tkun il-belt kapitali tal-kultura għall-Europa fil-2016, Sor Saramago kien impenjat, kien kontra l-gwerra fl-Iraq u kien jiddefendi il-kawzi l-iktar importanti pal dak tal-poplu sarawi. Ken, komunista ma ma kellux problema jkritika l-Kuba. Saramagom ma huwa kittib kbir ukoll. U l-ispirtu Portugiż Iberiku Universality għaw għasmu sejmut. jmut. Għal daqstant, inkomplu naħdmu għal-Fondazzjoni Saramagom, grazzi ħafna. Il-kirija e Koppa ġena l Onorevoli Koppa, minuta. I Turkija u sibobsifja ħora u filin. President Turkija pala pajis kandidat irrit jirrispetta l-prinċipju l-anijiet tal-Unjoni u trattati. U għallura, għata sew importanti li konna impenn għal viċinat tajjeb hekk kif kunsil Parlament kemm il-darba talab. Iżda dan l-impenn ma rridx biex bil-kliem. Fit-30 ta' Ġunju it-Turkija wkoll Eh, għamlet provokazzjonijiet eh, li għanqlu eh, tħassib. U kena u koll xol li l-in 10 metri l-in mill-kilometri mill-kosta u da minna azzjoni legali. U dan l-aħħar smajna wkoll dwar klima ġdida ma' rapporti mal-Greċi, iżda dan il-ksur tal-rispett tal-ibra tal-Greċa jitfa dawl eh, ikraħ fuq eh, dawn l-istqarrijiet u għalhekk nistiednu l-organi kompetenti biex jibatu messaġġ ċar lill-Ankara dwar il-fatt li din nimġiba mhux aċċettabbli grazzi. L-Onorevoli Kadem baħal minuta. Fost il-punti ewlenin tal-medicina, tilqim huwa l-aktar importanti. Tilqim għal-tfal huma progress li ksibna li rnexxinna eh, nelbu ħafna mart li kien ikkawżaw ħafna vitmi fl moddi Issa ta' sekwit qegħdin Eh, naqsu l-impetu tagħna f'dan ir-rigward. Ma noqogħdux attenti u noqogħdu lura milli nlaqmu t-tfal tagħna għal dawn il-mart li kien kważi jeb. Iżda issa qed naraw li qed jibqa' qed jerġa' jfaqqa dan l-aħħar. Pereżempju, t-tilqim ta' mart rari ħares mhux biss it-tifel jew it-tifla konċernata iżda anki l daw kollha li jkunu madwaru u għalhekk importanti mhux biss tal individwu iżda s-soċjetà. L-importanza għal programmi ta' tilqim tfal iżda anke fuq livell ġenerali irtid tiġi magħrufa speċjalment fil-kuntest ta' piżijiet dejjem importanti għal budgets tagħna tas-saħħa. Dan għandu jkun kompetu importanti għal politika tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Non għal minuta. So President, fil-mxtaqt nappoġġa dak li intqal mis Sinjura McGuinness fuq l-Equitable Life. Nsejjaħ ukoll il-Gvern tar-Renju Unit sabiex jitratta del kwistjoni bħala kwistjoni urġenti u kol sabiex jonora l-impenji. Jina kelli korrespondenza minn pajjiżi propru l-jum fuq dan, ħafna korrespondenza, wieħed talab illi kun analiz ta' perspettivi finanzjari 2014-2020 li ħanitrattaw li darba l-ħamiz. Xtaqt nisħaq fuq l-importanza li nżommu budget post b'saħħtu għal wara 2013 mżon nżommu f'moħħna illi spiża fuq l-agrikoltura fl-Istati membri jammonta 0.4% ta' GDP Ewropew. U l-Unjoni għandha tkun mamla tajjeb sabiex tilqa l-sfidi fil-ġejjieni pal anka sfidi mal sigurta tal-ikel, risorsi, protezzjoni tal-ambjent, ħolqien ta' posit ta' xogħol u vjabilità ekonomika ta' żoni rurali. Grazzi. Kirija Mannesku jena lebto. L-Onorevole Manescu, minuta. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, România se confruntă de mai bine de o săptămână. Grazie ħafna, President. Kif tafu għal aktar minn ġimma Rumanija qed tiġġieled l-arar li fisser li mietu 23 u kien hemm il-qirda ta' ħafna djar. Ta' dawn il kundizzjonijiet ir-Rumanija teħtieġ appoġġ finanzjarju mill-Fond ta' Solidarjetà il-gvern fil-Bukarest mhuwiex sitwazzjoni illi jitratta l-arar u l-konsekwenzi tiegħu u għalhekk nappella lilek sur President u lill-Kummissjoni Ewropea sabiex aħna insibu lajnuna meħtieġa u nitlob ukoll il-Parlament Ewropew sabiex jiżgura illi il-Fond ta' Solidarjetà jista jati għajnuna eh, font eh, meħtieġ għal dan il disastru No, no, L-Onorevoli Vlasek għal minuta. Vaġeni pane predsedo dami a pánové. Prezident, signori, il-trans network trans Ewropew jinkludu kol lajnuna tal-għal settur ta' trasport. Dan eh, kien hemm posponiment u għadu msejt l-estaqbel 2012. Il-problema hija li hemm sezzjoni ta' 16 km li għaddejja minn zona imħarsa ambientali tal-muntanji ċeki. U għalhekk dan il-proġett kellu jiġi finanzjat minn fondi Ewropej 6 biljun Eh, euro kellhom jiġu investiti f'dan ir-rigward. Il-kofinanzjament ħajjiġi provdut kemm mill-Unjoni Ewropea iżda wkoll mir-Repubblika Ċeka. Il-Kommissjoni Ewropea sa marzu ta' din is-sena qalu lil permezz tal-Ministru tat Trasport Ċek li lan ta' dan il-proġett twaqqaf issa qegħdin nitolbu biex ikun hemm domin ta' erba' xhur biex bekk jerġgħu jaħsbu għaw jaraw jekk hux jista' jiġi implementa dan il-proġett jew le. Il-problema hija li dawn l-affarijiet għadhom għaddejjin għad hemm ħafna mwiet li għadhom qed isaħħu għaliex m'hemmx toroq tajbin f'pajjiżi u għalhekk li nixtieq stqarrija ċara minn naħda kummissjoni fuq dan ir-rigward. Is-sur tusas għal-minuta. Il-qatt għat jizdiet fl-Unjoni Ewropea kollha grazzi għal politika antipopolari fl-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Hemm 23 miljun persuna qiegħda fl-Unjoni Ewropea u għalhekk miljun eh, punt 3 eh, tminja aktar mis-sena li għaddiet. Fi Greċja din żdiet bi 38% iżda l-ċifra reali ta' 15% tfisser li hemm minn din iċ-ċifra 30% li huma żgħażagħ li qed ikun li huma qiegħda. Il-Pasok għandu l-ħtija li firma ċertu ftejmiet mal-Fond Monetarju Internazzjonali da kellu reperkussjonijiet diżastrużi għal ħaddiema. Kien hemm tnaqqis anke għall prestazzjoni u anke għal dawk li nataw essenzja. U fost kollox naraw li kienem eh, approċ di tal eh, imġiba tal-Izrael. Din il-politika barbarika turi li għaddeja anki mal-pajizi ġirin tal-Unjoni Ewropea. Dan ovvjament eh, jimxi jaskapitu tal-kalunji fisem il-ħaddiema. Ban wieħed dak li l-krizi ta' kapitalizmu ħalsuhom il-ħaddiema stess, il-ċittadini li jaħdmu u għalhekk Jiena nixtieq li inti tkompli l din il-ġlida biex aħna nżommu l-pożizzjoni komuni tagħna. Grazzi. Via parakallonna tu agoraxona rolloj. U kiju xagurajtis għena lebto. Surangurakis minuta. President, fi żmien meta l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea kollha din nisegu l-miżuri kontra l-ħaddiema fil-Greċja qed jimponu miżuri verament ibsa. Jiena nixtieq ngħid li jiena kontra bil kriminalizzazzjoni tal-ftehim komunisti u dak li qed jiġri fil-Ungerija wkoll jiena nixtieq nikkundanna il-fatt li kontratti komunisti mhumiex permessi fil-Moldova u l-istess fir-Russja. Jien nixtieq ukoll nikkundanna għal darbora l-sforz li għet jisir biex għet jitkellem ħazin dwar dak li ġara u li għajt li l komunizmu ma u koll. Jena naħseb li ma tistax trazzan l-ħaddima fil-ġlieda taħħom kontra daw il mizuri kontra l ħaddima Aħna optimisti, naraw li l-ħaddima għedin jġildu ġlida taqtija verament eh, għawija u l-nija l-rekollettorati għaj kris. Saladdi għassur murganti għal-minuta. Grazzi. Su President, Ziz kollegi, na pala Viċi President tal-Intergrupp tal-Persuni Bizabilità nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nitkellem fil-qosor dwar Konvenzjoni tan-Nazzjoni Uniti dwar id-drittijiet tal-, -tal, -tal, tal-persuni b'disabilità u ratifika ta' din, din il-konvenzjoni hija punta tlu tluq importanti għad kabbir ċivili ta' dinja madana kollu ratifika minna tal-Unjoni Ewropea f'Novembru li għaddiet minna tal-Kunsil għadda ma konfermat minna ta' nazzjoni Uniti għalix xi stati membri qed iddewmu l-adozzjoni tal-kodiċi ta' kondotta bejn istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għal jina nittama illi minn hawnhekk nibatu impuls biex inneħħu dan l iskil kollu biex istituzzjonijiet demokratiki demokratiċi tal-pajjiżi Ewropej jiproċeġu biex jagħmlu ratifika ta' din il-konvenzjoni u kol biex din tiġi mwet għajr tkun hemm ukoll protokoll fakultattiv jekk l-Unjoni Ewropea trid tkun mexxejja fuq xenarju internazzjonali aħna Irridu nħossu li dan huwa priorità id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità dan irridu nqisuh fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. President. Il-ktib tal-Prim Ministru Turku li huwa intitulat. Strategija fil font ġi publikat reċentement bil-Grek u jitkellem dwar it-Turkija bħala poter reġjonali u li l-interessi tagħha jmorru mill-Adriatiku sa' Ċina, l-interess speċjali fil-Balkani, eh, Ċipru u l-Aġej. Meta tittasal għal Ċipru fuq il-paġna eh, 274 jitkellem dwar l-importanza ġeostrateġika ta' ċipru, indipendentement minn dawk li jgħixu hemmhekk u r-reliġjon li huma jħadnu. Hemm referenzi wkoll għal Rodi. Dan il-ktib dwar l-istrateġija jenat li huma interessati wkoll fi gżejjer bħal Kuba fost oħrajn. Għal volja m'għandhomx intenzjoni li eh, jaħtfu dawn l-gżejjer, imma eh, interessati wkoll fi gżejjer oħra. territorji ottomani wkoll li jixtiequ jarġgħu jaħtfu ma jgħidu nin ikun e, hemm violenza u m'għandux nippermettu violenza fl-Unjoni Ewropea. Għandna nibgħatu massaġġ xar turkija L-Onorevoli Obemeyer. Grazie għafna, President. Spagna fetħet kapitlu ġdid ta' negozjati mal-Turkija biex forsi eh, neħinna l-infok tagħna fuq il-problemi li hemm ma' kwistjonijiet aperti bħal Ċipru, Armenja, dritti ta' libertajiet ta' dritti ta' attakki fuq il-insara u l-aħħar anki l-qtil ta' isqof eh, nisrani il-Ministru tal-Affarijiet eh, Barranin eh, tal-Turkija jħoss li jekk l-Unjoni Ewropea tkun iżjed pożittiva eh, jista' jkun hemm iżjed progress hija ħaġa inkredibbli l-Turkija għad titlob li niftħu kapitli ġodda, ma fl-istess ħin manda lebda interess u lebda eh, eh, tħassib dwar l-nuqqas rispett ta' kriterji oħra u tagħmel pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea. Jiena ma nistax nifhem kif għandna proċess ta' tkabbir li huwa ħafna li jmur ħafna lil dak li jridu ċittadini tagħna. L-Onorevoli l iskol minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a mi exprima mai mult decât uimirea sau regretul. Colegi, lumea taw biex ngħid li għal eh, voledin fil-seklu 21 eh, libertajiet tal-mizza eh, xandir hemm situazzjoni par tal-Inkwiżizzjoni Spanjola ma nistax nifhem kif kif dritt bażiku konstituzzjonali biex qed jgħid li jrid hemm għatem regolamenti li li għajdu li dawn imorru kontra sikurta nazjonali. il mezzu xandir għanda l-obbligu li tinforma l-pubbliku dwar kull aspett tal-soċjetà. U sakemm dawn ma jagħtux eh, dokumenti segreti, segreti ma jistax nitkellmu dwar li l mezzu xandir jistgħu jkun jagħmlu dannu l-sigurtà tal-istat da ma nistax nużaw da bħala skuża biex jalqu il-mezzi ta' xandir jew jimponu ċensura fuq il-mezzi. Pajis li l-gvern huwa l-uniku għajjum ta' informazzjoni ma jistax jikkonsidrat bħala pajis ħieles. Grazie ħafna, l-Onorevoli Zakos għal-minuta. Grazie ħafna, President il-ġimma li għaddit il-vapur tork ċezme Eh, minar ma'avza għamel riċerka ta' ibħra fondi f'żona li hija bla dubju grega. Dina waslet għal reazzjoni diplomatika verament qawwija minna tal-Greċja. Dan huwa tip ta' eh, huwa eżempju ta' tip ta' ġir li wassal għal diffikultajiet fir-relazzjonijiet. Maħna bir-relazzjonijiet li bil razzjonijiet eh, li din hija sew u għajek għax ma fermax, Turkija ma fermax il-unklos. Dan huwa ftehim ta' mħallat li ġi firmat mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Membri kollha kif ukoll mill-pajjiżi kandidati li jixtiequ jingħadu mal-Unjoni Ewropea ħlif lit-Turkija din hija eh, fi kliem ieħor parti integrali tal-akki tal-Unjoni Ewropea. U kull pajjiż irid jadotta l-onklas jekk jirid jingħaqad mal-EU. L-inja ħaġ eh, rekwizit importanti, jekk Turkija ma t sodisfaħ, dan ħajkollu impatt negattiv fuq in-negozjati li ġejjin, speċjalment meta niġu biex niftħu il-kapitli fuq eh, il-sajt u enerġija. Il-Parlament għandu jitlob li Turkija li għandu jiffirma l-inklos. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli eh, Tun Honstein għal minuta. Did I pronounce this correctly? I think so. Yeah. Ma nafx jekk pronunzjajt tajjeb. Naħseb li hija. Skużani tajt il-deputat. Skużani President, jien nixtieq reġalura d-dibattitu li kellna eh, llum dwar l-importanza ħanaqleb għal Pollak tajt il-kellim jina ħan itkellem dwar l inizjativa ta' ċittadini naqleb għal Pollak lingwa tiegħi. Aħna kellna dibattitu fuq dallum u m'għandux m'għandniex nissottovalutawha. Aħna rridu nagħtuha importanza qawwija il-komunikazzjoni soċjali hija importanti ħafna, hija aspett importanti ħafna, ħaġa li ġieġi traskurata matul id-dibattitu tal-lum. Meta aħna tkellimna dwar it-Trattat tal-Lisbona, aħna dejjem għamilna referenza għal dan. U għadna li din inizjattiva ta' ċittadin hija aspett importanti u makkinizmu importanti għal ċittadin. U naħseb li hawnhekk dak li m'għandniex fil-Parlament Ewropew, aħna ma nikkomunikawx dwar l-inizjattivi ta' ċittadini biżejjed. Aħna jitkellim ma' ħafna nies U ċittadini ma jafux li din l-inizjattiva teżisti. Aħna nintemmu xol tara fuq din l-inizjattiva din hija opportunità verament tad-deb li m'għandniex nix Jien naħseb li din l-opportunità biex l-Unjoni Ewropea tkun iqrab iċ-ċittadin. L-Onorevoli Carvajo għal minuta. Grazie, Presidente. Grazie, President il-qat qed jiżdied u wasal fl-ola livell fil-Portugal. Hija ħaġa li qed issir f'ħafna pajjiżi fejn il-kriżi. L-infiq eh, nuqqas tal-likwidez tal-swiq jista' wassalna għal katastrof. Eh, f'dak nixaqsam il-qat għandna bżonn miżuri pragmatiċi dawk hemm nuqqas ta' flessibilità li li jfisser li wieħed jkollu diffikultà biex jaċċedi għal ċerta eh, fondi, speċjalment dawk strutturali. Aħna nirrivedu daw il-fondi, daw il-programmi biex jisir investiment eh, produttiv. Għanna nisplifikaw il-proċedura biex dawn jistaw jiġu applikata b'forma flessibli u għaġili L-importanti eh, tal-kumpaniji żgħar u medji eh, u speċjalment fiż-żgħażagħ biex nejnu eh, l-kumpaniji żgħar u medji Portugiżi biex jolqu l xogħol din hija ħaġa li nkunu nistgħu nsolvuha f'pajjiżi. Grazzi ħafna. Sinjur Tabaċċi għal minuta. Antidemokratikus autoriter kormányok. Grazie ħafna, President il-gvernijiet li jkunu autoritarji jipprovaw jiffokaw fuq il-mezzi ta' xandir u irraznu il-libertajiet tagħhom. Hija ħaġa li titħassibna li qed naraw teddit serju l-indipendenza tal-mezzi ta' xandir. Il-Kommissjoni, il-Kunsill, Parlament Aħna nafu li għanna ċerta kriterji u ċerta standards eh, eh, taraw kif dawna qed jiġu miksura, taraw kif l-indipendenza tas-settur tal-xandir eh, pubbliku qed jiġi limitat fl-istat ħafna stati. Eh, Sussidji qed jiġu ġerati qed issir pressjoni fuq daw eh, l-organizmi pubbliċi. Li ħaġa li tħassibna ħafna qed tiġi moti informazzjoni fuq il-kanali pubbliċi li hija limitata għall gvern li jkun hemm f'dak iż-żmien. Eh, nappoġġaw dak li għal l-Onorvi Belet għandu jkun hemm monitoraġġ minn ħadd l-Unjoni Ewropea għandna għandu jkun hemm osservatorju biex jħares l aspetti tal-Mezzi Xandir biex il-Mezzi Xandir jkollhom indipendenza tagħhom. Jien nixtieq ngħid ukoll li l-Ombudsman Ewropew għandu jkollu mandat iżjed wiesa biex ikopri l-kwistjoni tal-indipendenza tal-Mezzi Xandir. Għandna nindefendu l-libertajiet, libertà tal-Mezzi Xandir jekk rridu stat eh, eh, ħieles u stat ta' dritt. L-Honorable Calvin għal-minuta, grazie ħafna. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna. Eh, s-Komissarju, jena għet nitkellem għax jena verament imħassab dwar il- eh, l-arfin ta' lawri ta' livello li fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament għal-lavur saru ħafna dibattiti u hemm leġislazzjoni ċara, ċerta stati membri jħol u xkiel u f'ċerta każi ma jarfux l-lawrej. Eh, eh, Kas bħal dan huwa l-Bulgarija fej l-arfin ta' ta' laurea minn università minn stat ieħor mhijiex auto ħaġa awtomatika kif suppost. Min japplika irid jissottometti numru ta' dokumenti li huma eh, li jkun hemm valwazzjoni tagħhom minn kumitat speċjali apparti mill-ispejs addizzjonali li hemm dak li huwa ħin u flus u hemm ir-riskju li l-ċittadini kollhom rifjut. Dan huwa eh, imur kontra id-dritt tal-universitajiet biex eh, biex jagħmlu valutazzjoni ta' fej kif ħarġet lawrija dan huwa imur kontra eh, l-direttiva 89.48 u aħna għandna ntemmu dan l-inġustizzja. Grazie ħafna. L-Onorevoli Cortes. Grazie ħafna, President, jena nishtiq nappoġġa lil dawk il-vitmi li tal-arar fl-Ewropa. Dak li ġar fil-ħata fuq ta' Spanja wkoll Kantabria, eh, Asturias, il-Pajjiż Bask fejk sofrew l-effetti ta' dan il-xita qawwija Jena nishtiq eh, eh, nfaxħar lil daw kollha eh, li ħadmuha biex jagħtu garanzija ta' sigurtà ta' ċittadini u jimminimizzaw id-dannu fiż-żoni għanna temmu l-valvazzjoni ta' danni u nitolbu xi kumpens u bil-fond Ewropew nkunu nistgħu nirrispondu għal dit tip ta' situazzjoni għanna bżon direttiva fuq il-laral biex jippermettina nikunu preparati aħjar met biex nifacċaw da tip ta' situazzjoni meta għalla Grazzi. Grazzi ħafna l-onorevoli Weber. U kirju skaċin għan lebto. L-onorevoli Kaċin għal minuta. Onorevoli membri, il ħat tal-Ulju ħatkun 15 sena minn mindu l-armata tal-Repubblika ta' Serbska taħt eh, il-ġeneral Ladic eh, għamlu l-akbar reat kontra ċivili eh, fil-Bosnia wara t-tini gwerra dinija. Il-fuq minn telef irġil u subin ġew maqtula il-popolazzjoni ta' Srebrenica fil-żona eh, fej il-Bosnia u s-Serbja ġew maqtula għal sempliċi raġuna li huma kienu mill-Bosnia dan kien huwa eh, reat faxxi u danna jirrepreżenta eh, l-aqar tip ta' ethnic cleansing tindif etniku u ġi tikkundan u ġi ikkondennat bħala ġenosidju. Jiena l-Ordin Internazzjonali tal-Ġustizzja fl-2007 u koll għalet li kien ġenosidju Potoċani, il-ħadd li ġej rib xit xi tmimmit persuni eh, mimmit persuna ħaj jiġu mitfuna biex ikunu jistaw jisriħu l-Parlament Ewropew għandu jiftakar din l-atroċità fil-Balkani u għal darbohra titlob li ku l-ġenerali jiġu eh, moħuda fil-rati. Grazie. Is-Sur Rossi għal-minuta. Fil-ġranat li għaddew il-Polizija Belġana għamlu inkursjoni fil-isfijiet eh, kontra l-isfijiet kattoliċi hemmhekk u ħarsu lejn xi dokumenti riservati. Għal disasijat zammowhom sekwestrati mingħajr notifika tal-rati. Fost il dokumenti li nħatfu hemm ċerti dokumenti segreti mm, u eh, dikjerazzjoni ta' ċittadini anonimi. Meta nikkonsidraw illi it-trattat tal-Lisbona li ġie firmat mill-Re tal-Belġu dwar eh, il-rispett ta' drittijiet universali tal-persuna, tal-libertà, tal-demokrazija, tal-igwaljanza, tal persuna tal libertà tal demokrazija tal igwaljanza tal demokrazija tal igwaljanza u tal-istat ta' dritt għalhekk nitlob il-President tal-Parlament illi jwassal l-informazzjoni l baronessa Ashton biex ikun hemm daqsxejn informazzjoni dwar dak li ġara u kif nistgħu nirrimedjaw dan l-inċident diplomatiku bilot bil-trattament illeġittimu minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'aqsam mal-ċittà tal-Vatikan. Grazie ħafna, Sur Slavon, għal-minuta. il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali ingħaqdu fl-Unjoni Ewropea u dana kienet zvira kbira għaf tkabbir lejn il-vant, et nitkelmu dwar l-ekonomija, nishtiq nġibet l-attenzjoni dwar ħaġa li spiss ninsew dwara. Dawn il-pajizi għanna ħafna minoranzi naturali, u miex nies li ġew bħala immigranti f'dawn il-pajjiżi ma bit-tibdil tal-frontieri insertaw illi spiċċaw fit-territorju ta' pajjiż differenti minn tagħhom. Il-kwistjoni lingwistika hija kwistjoni importanti ħafna u l-pajjiżi eh, barra mill-Unjoni Ewropea huma aktar liberali bil-liġijiet dwar il-lingwa minn dak li aħna ħana stess bħala stati membri. Hija importanti illi dawn il-moranzi jħossuhom komdi fil-pajjiż li jkunu qed jgħixu fih u l-istati membri jeħtieġ li talmu minn l-istati li huma kandidati biex isiru membri tal-Unjoni Ewropea. Il-koll għandhom jiġu trattati b'bot indaqs, dinjità, f'dak li għandu ġaqsam kun il-provenienza tagħhom. Grazzi ħafna. Issa Signore Sovjelka għal minuta. Grazzi ħafna. Sur President, nixbet l-attenzjoni għal fatt dwar problemi ta' kura medika għal membri parlamentari f'pajjiżi barranin. ħafna drabi kien hemm każijiet li kienhom ħtieġa ta' kura medika u kellna insegwu ċerti proġuri minar responsabilità valida dan il-qasam. Jeħtiex nagħmlu rimedju għal dan. Sur President, Sinjuri, Nixtieq nirringrazzja il-kulħadd għal dawk li ħadu ħsibi f'saħħti f'dan il-moment diffiċli li kelli u ningrazzja l-kulħadd speċjalment dawk fl-isptar ta' Shanghai u kol ningrazzja il-kollegi tal-Parlament Ewropew Grazzi ħafna l-kulħadd. Kirju Sikerski, għan l Is-Sur Sikierski għal-minuta. Grazzi ħafna sinjuri. Il-kriżi illi laħqet il-ħafna nies mod qawwi imma llum nixtieq nitkellem dwar iż-żaża mod speċjali, speċjalment dawk il-persuni li jgħixu fil-faqar illi huma esklużi illi mandom xogħol għal żmien twil, dawn iż-żgħażagħ huma l-parti prinċipali ta' dawk bla xogħol il qiegħda u għalhekk jgħaddu snin twal minar ma jkollhom din il-passjoni għal ħajja mħabba fin-nuqqas ta' xogħol. L-edukazzjoni tajba u hija ċavetta għal kulħadd jeħtieġ ninvestu f'dan iż-żgħażagħ intilfu ħafna postijiet tax xogħol, nafu dan għata għanna l l universitajiet li jitoħsib dawn iż-żaza u hemm possibilitajiet biex jittieħdu kollom training vokazzjonali u jeħtiex nagħtu appoġġ għall-edukazzjoni taż-żaza, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi u għalhekk jiena kuntent li nara rapport ta' Sinjura eh, Sidonia Ċafeska illi preparat il-dokument dwar il-budget specialment b'attenzjoni kbira għaż-żaza. Is-Sur Tarabella għal-minuta iktar minn qatt qabel l-Ewropa hija Ewropa tal-politika u mhux taċ-ċittadini għax hemm ċerti politiċi illi jpoġġuhom barra mit-sfera ċentrali, pereżempju, il-laqat mal-NGOs li qed jiġġieldu kontra l ġuħ fid-dinja kif tista' tippreferi tittaqa' mal-plejers tal-futbol pjuttost milli mal-NGOs. Xi ġranet ilu kien hemm coach tal-futbol illi kienet wieġeb eh, mistoqsijiet f'dibattitu parlamentari. Kienem hemm xi katastrofi, kienem it-tniġġis xej minn dan. X'kienet sempliciment għaliex kien eh, tim tal-futbol li tilef eh, partita fil-tazza fil tazza ta' dinja. dinja Din hija ħaġa skandaluża. Fid-dinja jekk m'għandix sempliċement uh, eh, plejers tal-futbol miljonari imma minflok dawn kena nis li ma jitilfux il-xol tagħhom li m'għandhomx bizzejiet flus biex iħarsu biex jisaxnu djarhom. Imma dawn il-persuni jeżistu s-sur Sarkozy ma mux valuri li aħna naqsmu miegħek, dispeċini ngħidu da. Grazzi ħafna. Issa inċu għal minuta. Grazzi President. Nishti nagħti l-kondoljanzi l-familji tal-vittmi illi mħabba fl-arar fil-Rumanija, nishtina sigura illi daw kollha l-sofrob dawn il- li edin maħna viċin taħħom disgazzatament il-noqqas ta' infrastruttura valida eh, ma permittiċ minnaħat tal-autoritet rumeni għal-kem kienem eh, ħafna sforzi fl-qabel imma kien hemm ħafna mwiet imħabba f'dan inqas nuqqas ta' infrastruttura kif għad fis-sessjoni ta' qabel nixtieq nirrepeti u ninsisti mal-Kummissjoni biex toffri programm ta' proposti biex ikun hemm management aħjar tal- xmajjar tal-istati membri u jkun hemm miżuri finanzjari biex nagħtu tagħtu appoġġ għal għal-management ta' dawn il-xmajjar biex jinnevitaw dawn il traġedji fil-futur. Fissem, il-Rumeni nishtiq nirringrazzja l-Franza, l-Belġu u l-Estonja għal risposti ta' malajr permezz tal-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili. Grazzi ħafna. Issa s-surnatol għal-minuta. Sur President, nishtiq nishtiq nixbet l-attenzjoni ta' din kamra għal ħaġa li qed nużaw il-membri parlamentari Ewropej f'Novembru tal-2009 Kumbria kella ħafna arar serju u ħafna djar erdu u ħafna imwiet ukoll. Parażalt ta' dan id-diżastru il-Komunità Britannika talbu għal fond ta' Solidarità Ewropew u jidir li illi dawn il-flus li setaw ingħataw għal dan kienu jaslu aktar għal miljoni u ma ma applikawx għal-jom, ma, ma tawom lomx. ħadmu e, il-nis jħalsu il-taxxi tagħhom u jibatu dan il-flus il brussell u għalhekk jidir li kellhom dritt li jitolbu xi ftit mill-flus tagħhom lura huwa nuqqas serju tal-gvern tal-Labor illi ma mħadux azzjoni fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Is-Sur Matulla għal minuta. Grazzi President, dawn l-arar seri illi kellhom effett tremendu f'territorju kbir tar-Rumanija, disgrazzjatament 20 persuna mitu u iktar minn 12.000 persuna kellhom jitilfu jħorġu minn djarhom u eluf ta' djar intilfu u għar minn hekk l-arar mhux qed jieqaf il-gvern rumen qed jagħmel minn kollox biex iġġielet kontra dawn il-miet imma wkoll qed jipprova jevalwa il telfin li sar maħba f'dan u irjiet japplika għal fond ta' Solidarità rumen tal-Europa. L-ammont li tirċivi Rumanija se jkopri parti biss tal rekostruzzjoni imma tkun sinjal ċar importanti ħafna għal dawk iċ-ċittadini li tilfu 50 minuti kull ma għandhom. Jekk irċievu għajnuna mill-Unjoni Ewropea, nuru il-Rumeni illi hemm solidarità fl-Ewropa meta hemm kriżijiet u għalhekk nixtieq ninsisti l-kollegi kollha biex juru solidarità lejn is-Rumanija u biex japprovaw din l-għajnuna, din proposta ta' għajnuna kemm jista' jkun malajr kif eh, tiġi mitlupa min-naħa tal-awtoritajiet Rumeni. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Bejn iż-żewġ gwerra eh, gwerer dinjija, Rumanija, l-Ungerija u l-Italja kellhom dittatura faxxisti illi kkawżaw violenza kbira internament ukoll fuq livell internazzjonali. Illum l-Italja għandha monopolija mono, tal, tal eh, mezzi ta' xandir mill-naħa tal-Prim Ministru Berlusconi il-partit li jagħti l-appoġġ il dan il-gvern li wkoll rappreżentat fil-Parlament Ewropew qed jagħtu l-appoġġ l partit li huwa l-istess tal-istess familja fil-Parlament Ewropew. U qed jgħidu li huma dawn il-mezzi ta' xatir jistgħu jkunu vulnerabbli għas-sigurtà nazzjonali. Naħseb illi tallimna lezzjonijiet kollha meħtieġa minn l-istorja u l-Unjoni jeħtieġ illi ma tippermettix dawn l-atroċitajiet. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Likuċevska għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Fl-ewwel tal-Ulju imbdiet il-Presidenza Belġana u għal kontrarju ta' presidenza oħra il-gvern Belġan ma prezentax il-prioritet tiegħu u l-programm tiegħu. U għalhekk għandna mistoqsija dwar dan u tassew il-problemi importanti il huma importanti għall-Unjoni Ewropea se jiġu trattati naf li l-gvern Belġan kellu jagħmel reviżjoni tal-liġijiet dwar il-liġijiet illi għandhom xasmu mal-miżuri fi zminijiet ta' diżastri naturali u dini ħaġa importanti ħafna għalina speċjalment mhux biss għal Polonja ma wkoll għal Rumanija u pajjiżi oħra illi qed ikollhom dawn l-arar kontinwament għalix jeħtieġ li jkun hemm reazzjoni kemm jista' jkun malajr u minkejja il-problemi interni kollha nispera li l-Presidenza Belġana tkun tista tonora l-obbligi li għandha dwar dan. Nixtieq ningrazzja l dawk kollha illi urawna eh, għajnuna mod mal kemm jista' jkun li l vittmi kollha ta' dawn l-arar. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur ġlib għal minuta. U mod diffiċli kif tajt il-rikunjom tiegħi, imma ma jimpurtax. Sur President, fil-21 ta' Ġunju, il russja għaqet il-gas naturali l-Belarusja u wkoll avżat illi jista' jkun hemm nuqqas fil-futur jekk il-ħasijiet ma jsirux min-naħa tal-Belarusja. U minnaħat naħa tal-Belarusja dina tista' kolla effett tal-gas naturali għall-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. U l-esperti jaħsbu illi dina kienet ċerta pressjoni li ġiet natat biex nassiguraw illi l-Belarusja tiffirma ċerti trattati jew biex il-Belarusja timxi skont ċerti standards jew eh, tolli l-prezzijiet fit-suq internazzjonali jew inkella li l-Belarusja tista' tbieħ ċerti kompanija strateġiċi li għandha f'dak il-pajjiż u wkoll tħassar l limix ta' dan il-pajjiż, speċjalment dak li għandu x'jaqsam fil-kontest tal-Norveġja. Nitlob l-Kommissjoni kif jaħdem il-mekkanizmu ta' avżar minn kmini għanna kontrat firmat illi ġi firmat fl-2009 dwar dan il-punt dan il-mekkanizmu partikolari. Grazzi ħafna. Sir Kellem, għaw jgħat? Ma jidirx li jgħataw? U għalek naddu għall-axħar kelli mis is-sinjura McGinnis għal-minuta. Grazzi, Sur President, nishti nuri il-pjaċir tijaj għal dokument dwar ikunem servizzi bl għal 2020 dan huwa rapport importa ħafna u huwa l-ewwel pass biex ikun hemm iktar trasparenza fil-qasam ta' beħ bl Rajna diġà il-ġimgħa l-oħra hemm sitwazzjoni li ma tistax tifhimha illi il-prezzijiet Ta' l agrikoltura huma baxxi ħafna imma l-prezzijiet huma għolja ħafna għal konsumaturi. Hemm bla dubju ta' xejn ħaġa li mhux qed taħdem tajjeb fis-swieq. U huwa importanti f'dan id-dokument mhux biss qed inħarsu lejn is-sitwazzjoni ekonomika tal-beħ bl-imnut imma wkoll l-impatt soċjali għal konsumatur f'dan is-settur u għalhekk nispera li l-Parlament iwassal E, e, sottomissjoni tiegħu sa settembru biex ikun hemm ikun hemm e, settur iktar ġust fil-dan il-qasam u bekk nistgħu ngħinu kemm dawk li produċu l-ikel u kif kol konsumaturi. U hekk issa naslu għal elu ta' din is-sezzjoni ta' minuti u għalhekk ngħaddu għal punt li jmiss fl-aġenda. Il-punt li jmiss huwa rapport mis-Sinjura Turenen dwar promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol li tisħiħ tal-istejtu ta' min ħareġ ta' min jitħarreġ tal-internship u l-apprentice